mistoqsija orali għal-Kunsil dwar l-attakki fuq sptarijiet u skejje biksur tal-liġi umanitarja internazzjonali. Il-Kummissarju responsabli għanda il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u kol u sa u Sinjura Valenziane, Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nixtieq nitkellem biex, biex nitkellem fissem dan il-Parlament u nilqa il-kuraġġ u eh, dedikazzjoni ta' teams kollha internazzjonali li jaħdmu f'dawn iż-żoni ta' konflitti, infermieri, tobba, għallima, dawk li jaħdmu għall-NGOs kif ukoll organizzazzjonijiet gvernattivi dawk kollha illi jagħmlu parti minn daw it-teams biex jippruvaw jagħtu doza ta' umanità għal dawk illi m'għandhomx xaqdawn. U għalhekk eh, dritti il-Komitati ta' Dritti tal-Mirem u tal-Iżvilupp eh, xtaqqu dan id-dibattitu f'dan eh, din is-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew għax ma naħsbux li l-Komitanza tagħna qed tagħmel dak li suppost mhux qed tagħmel biżżejjed u għalhekk mhux qed tagħmel eh, dak li tista' għal dawk il-popolazzjonijiet li għandhom bżonn il-ħarsien tagħhom qegħdin naraw attakki fuq installazzjonijiet ċivili, speċjalment skejjer u sptarijiet. U f'ħafna f'konflitti. U maħniex qed nagħmlu biżżejjed biex nevitaw dawn it-tip ta' ksuri Eh, per eżempju nitkellmu fuq l-imġiba l-aġir li qegħdin naraw eh, f'konfletti fil-Yemen, fis-Sirja, fejn l-attakki fuq starijiet u l-iskejjer qed ikomplu għaddejjin u eh, mijiet tal-mwiet u għalhekk riperkussjonijiet ovvjament jorqtu eluf ta' persuni li huma vittmi huma vittmi tal-gwerra. Ma anki l-gwerra għandha ir-regoli, imma dawn ir-regoli mhumiex qed ikunu rispettati u għalhekk il-problema tmur għall-ar u aħna ma nistgħux nħallu l-affarijiet jgħaddu isew xejn xejn. Qed naraw l-popolazzjoni ċivili li tirrappreżenta l-iktar numru ta' vittmi ta' dawn il-konflitti armati u għalhekk ir-rwol ta' persuni mhux statali pereżempju fis-Sirja u fl-Iraq ukoll jikkomplikaw dan il-ksun ta' drittijiet tal-bdien u għalhekk aħna għandna bżonn adattaw is-sistemi tagħna għall kuntest il-ġdid imma l-ewwel qabel kollox għandna bżonn nippratikaw dawk il-mekkaniżmi li diġà jeżistu l-iktar minn dak li eh, qed se nagħmlu diġà huwa miktub u l-Parlament ixtieq ikun naf illum bħala mistoqsija lil kunsill x'għamel u x'jista' jaħseb li se tagħmel l-Unjoni Ewropea wara da niksur sistematiku tazzijiet internazzjonali umanitarju u għalhekk id-dinja ma triċejn ħlief l-Unjoni Ewropea illi iżżomm l-valuri tagħha. U dan trid tagħmlu fisimna. Grazzi ħafna. Guerrero Salom képviselő úrnak adok szót. Grazie ħafna. Żewġ minuti u nofs għal Guerrero Salom. Grazie ħafna, Signora President. L-ewwel net nixtieq ngħid kemm napprezza il-preżenza tal-Kunsill id-dibattitu il preżenza tal kunsilla nid debattitu u nixtieq ovvjament norbot ma dak li qalet il-kollega tiegħi Valenciano u jiena wkoll nirringrazzja dawk il-ħaddiema kollha li jagħtu għajnuna umanitarja madwar id-dinja li jesponu ruħhom għal periklu biex jgħinu lill-oħrajn u huma mbagħad huma kastigati wkoll. Il-ksur ta' drittijiet umanitarji internazzjonali f'ħafna żoni ta' konflitt fis-Sirja, fil-Yemen, jew pereżempju fil-Palestina issa qed jinbidlu bħaġa issa ta' rutin, suċċess sensiela sħiħa ta' atti kriminali. Maħniex qed nitkellmu biss fuq effetti kollaterali illi huma inevitabbli mhux mistennijin, imma azzjoni illi nafu illi qed jifittxu ċertu nies u għalhekk qegħdin naraw illi ċivrazzjoni tagħha tagħna qed tmur minflok il-qudiem lura għax qegħdin naraw anki il-regoli bażiċi għal protezzjoni umanitarja f'każijiet ta' konflitti qed tiġi miksura u għalhekk għandna il-regoli imma dak li għandet naraw huma ksur minħabba nuqqas ta' rispett għal dawn ir-regoli internazzjonali. U għalhekk aħna qegħdin fil quċċata ta' ħtiġa ta' għajnuna umanitarja f'dawn iż-żoni ta' konflitti armati fid-dinja hemm iktar minn 100 miljun persuna li kellhom iħallsu darhom u jekk narawhom kollha qegħdin naraw eh, il-popolazzjoni ta' Franza u Spanja flimkien. Hemm ħafna konflitti fl-Afrika li għal iktar minn 10 snin u l-gwerra fis-Sirja ħames snin, is-sitwazzjoni eh, tal-Palestina erba' ġenerazzjonijiet u għalhekk aħna ma nistgħux inkomplu naċċettaw hekk bla ma nagħmlu xejn li din is-sitwazzjoni tkompli għaddejja għandna obbligu morali obbligu eh, politiku wkoll biex nitolbu illi dawn it-tip ta' attakki jifqu fuq il-sptarijiet, fuq eh, postijiet fejn ikun hemm ir-reliġjon prattikat u fejn jinqatlu n-nies. U għalhekk kif qalet Elena Valenzano l-mistoqsija hija din. Il-sazzjonijiet qegħdin nieħdu imma għal dak li huwa l-futur, dak li huwa is-summit tal- Eh, internazzjonali fl-Istanbul jina saqsir li stat membri bħala hawnhekk rappresentanza tal kunsilli se tirrappreżenta delegazzjoni li jkun hemm ftehim ċar dimensjoni umanitarja bir-rispett tal-liġi internazzjonali umanitarja kif ukoll biex hekk nifaċilitaw l-aċċess għal popolazzjoni illi tant għandha bżonn din għajnuna umanitarja. Grazzi ħafna. Kessanam inix, Henis Grazzi ħafna il-Sinjura Hennis Blaschert. Jiena rrid ikun ċara. Dawn l-attakki fuq splaritu skejjel ma nistawx nittolloraw, u l-Kunsill bħalkom jikondanna dawn l-atti atroċi kif tafu il-fat li ma jkunx hemm ksur ta' drittum internazzjonali mill-linji gwida tal-Unjoni Ewropea dwar il- kienu adottati mill-Kunsill fl-2005 u ġew reveduti fl-2009. Em, ovvjament dan jiġi riflessu kol fil-pjantazzjoni dwar dritt tal-bniedem u demokrazija. Iġifri tal-2015-2019 il-pjanta ħidma. Fil-konferenza tal-Movimenti tal-Red Cross u tal-Red Crescent l-Unjoni reġet saħqet fuq il-rispett tal-drittijiet tal-bniedem u id-dritt umanitarju internazzjonali li kunem u kulħadd qabel dwar dan. Il-Kunsil diġà ra f'Diċembru fil-konklużjoni tiegħu li s-summit umanitarja għandha toħroġ riżultati speċifiċi u prattiċi u speċjalment il-rispett għad-dritt monetarju internazzjonali u IVA. Aħna żgur nistennow bil-ħerqa li niddiskutu preparazzjoni ta' summit fil-plenarja li mista' Mejju. Meta nitkellmu għal situazzjoni speċifiċi, il-Konsil f'Ottubru tas sena l-oħra indirizza l-situazzjoni fis-Sirja u talab dawk l-involiti biex jieqfu minn kull tip ta' um, attakki fuq ċivili u fuq l-isptarijiet. Fuq is-Sirja u l-Irak imħabba il-konferenza tal-Koed l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea qalu li huma mħasba dwar il-ksur tal-dritt umanitarju internazzjonali u l-attakki fuq l-isterijiet fuq is-swieq u anki l-iskejjel fej jkun hemm iċ-ċivili n-nies. Fuq il jemen l konsil tal-2015 qal li l-ksur ta' dritt umanitarju internazzjonali u l-ħarsien tagħhom hemm bżonn jinżamm biex jinnaslu għal soluzzjoni huwa talab ukoll għall-investigazzjoni għal kull ksur li sar il-kontrolli monitoraċ tal fuq dan il-ksur ta' drittijiet umanitarju huma importanti eh, fl-istrateġija tal-Unjoni għal eh, Sirja u tedida tad Daesh fil dan ġew adottati fil-Kunsil ta' Marzu tal-2015. Il-Kunsil talab għal eh, protezzjoni ta' sptarijiet dan dejjem irid isir il-Kunsil iddiskuta wkoll situazzjoni fil-Libja fis-Sudan. fil libja fis sudan fil-Ukranja fl-Alġerija u dejjem semma il-faċilitajiet tal-edukattivi u l-isptarijiet. Il-promozzjoni tal-Unjoni għal eh, ksur ta' dittijiet umanitarji aħna adottajna deċiżjoni ta' FSP fil-2011 l-Unjoni l istati membri dejjem iridu jaraw li fil-qorti internazzjonali kriminali dejjem iridu issemmu kull tarif dwar ksur ta' dritt umanitarju dan dejjem rispett għal liġi umanitarja internazzjonali fl-aħħar il-ksur ta' dritt umanitarju em, naraw li jem u kol l-Unjoni tamel restrizzjonijiet, e, per eżempju fis sirja li jemen l-Libja, l-Burundi u pajizi terzi, namlu restrizzjonijiet meta dawn ma josservawx il-liġi. U il-Kunsil ovvjament jaqsam ma'kom it-tassib li għandkom meta jkun hemm ksur ta' dritt umanitarju, speċjalment għal sfarijiet meta jkun hemm attakki fuq sfarijiet u skejjel. Aħna l-Kunsil se nkomplu nagħmlu monitoraġġ u se nkomplu naġġixxu skont il-bżonn Sinjura President, biex nagħlaq? Għaliex dan kollu importanti nixtieq jiena nefasizza l-fatt li ma rridux qatt ninsow li liġi internazzjonali titratta il-bnedmin, nisat, nisar ġil tfal familji u aħna ma nistawx ninsaw, l-umanita fil-politika barranija tagħna. Anzi, din irridu toħodna lura għal valuri fondamentali tagħna. Grazzi. Kesanam sepen. Grazzi ħafna lis-Sinjura Ministru tal-intervent tagħha. Bħala bħala tweġiba l-mistoqsija u issa ngħaddu l kelma lir-rappreżentanti tal-gruppi politiċi l-ewwel Onorevoli Preda fisem il-PPM. Minuta jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Ir-riżoluzzjoni illi negozjajna u li se nipataw fuq għada tikkondanna l-attakki frekwenti kontra skejjel, sptarijiet u installazzjoni ċivili oħra f'żoni ta' konflitt illi jmorru kontra il-liġi umanitarja internazzjonali u l il fatt illi din il-liġi monetarja internazzjonali hija bbażi ta' prinċipji li n-nies ċivili ma jiġux attakkati. Testa no bilanċat ħafna, imma sfortunatament ix xelluk estrem passoltu suġġerixxa emendi illi m'għandhomx rabta mas suġġett. L-abort, l-Izrael u kwistjonijiet oħrajn ma nistgħux naċċettaw in nitkellmu fuq l-istess ossessjonijiet tax xellug estrem. U nittama illi partijiet oħra tal-parlament tagħna ma jkollhomx interess jgħirdu s suġġett li din niddiskutu issa. Grazzi ħafna issa fissem l-SND l-Onorevoli Panzeri, grazzi ħafna President. Bħalma nafu il-Liġi Internazzjonali Umanitarju japplika ruħu matul il-konflitti armati fejn ir-rata ta' kontroll fuq l-istat tad dritt u drittijiet individwali ovvjament ma tantx ikun eh, preċiż. U dawn l-aħħar snin qed naraw iż-żieda sostanzjali fl-attakki fuq, popolazzjoni ċivili u anki qed jiġu attakkati minn qed jgħinhom. U għalhekk qegħdin naraw li m'hemmx iktar distinzjoni bejn dawk li huma miri militari u dawk ċivili u laqas l-istatut speċjali l-istrutturi tal-istaff illi qed jagħtu eh, għajnuna neutrali f'dawn il-nies li qegħdin eh, fil-konflitt. Imma ovvjament ngħidu illi l organizzazzjoni internazzjonali ta' spiss huma isom mira li kulħadd irid jattakka u għalhekk qegħdin naraw ksur anki mill-entitajiet statali kif ukoll msieħba tal-Unjoni Ewropea Nasbu fuq l-attakki ta' sptarijiet ta' tobba mingħajr funtieri fl-Afganistan fejn eh, jaħsbu illi l-avjazzjoni Amerikana kienet ħatja anki fil-Jemen b'attakk mill-Arba Sawdita, anki s-summit li tarwaqt se jkollna eh, f'Istanbul huwa neċessarju huwa urġenti li nsibu azzjoni urġenti biex hekk il-komunità internazzjonali timmobilizza r-ruha biex tgħin l-operaturi illi qegħdin fir-riskju meta jiġu biex jgħinu dawn lin-nies ċivili u għalhekk hemm bżonn ta' assistenza li tiġi identifikata biex hekk ikun hemm rati wkoll għal reati tal-gwerra. Għalhekk għandna bżonn ta' eh, mekkaniżmu ta' inforzar li jista' jinvestiga każijiet ta' drittijiet tad dritt umanitarju internazzjonali u għalhekk nitolbu azzjoni fuq livell Ewropea biex hekk nirrikonoxxu li hemm din l-emerġenza u nużaw l-istrumenti li għandna f'idejna u nsaqsu lill kunsill u l-rappreżentanta għolja tal-affarijiet barranin biex impenjaw ruhom wara Istanbul biex hekk ikun hemm post fejn nistgħu niddiskutu fuq dawn is-suġġetti. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lill onorevoli Demes Mecker. Għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signora President, eżis kollegi, Sira Ministru, f'pajjiżi bħal xi kull pajjiż Ewropew ta' spiss aħna konna nafu l-gwerra l-xini kellna il-trenches fl mit eh, sena ilu u mbagħad kien hemm mibni t torri u kien hemm l-slogan għat iktar il-gwerra imma ovvjament mit sena wara għadna nafu l-gwerra u hija abominazzjoni għas-soldati kif ukoll ċittadini innoċenti. In-nannit tiegħi rakkontawna l-istorja tal-gwerra u issa il-medja moderna ovvjament għasanna bżonn l-immaġinazzjoni staw naraw il-krudeltà fuq l-iskins tal-viżjoni tagħna aħna xokjati għax qed naraw ċittadini normali jiġu mill-quta, sparijiet, skejjel ukoll. U għalhekk daw suppost ikunu kenn imħares u mhux biss fis-Sirja, fl-Afganistan u Yemen. Jiena kont fl ukraina fil-Vant l-Ukrajna qed naraw anki l-iskejjer eh, militarizzati u wkoll bombardati l-isptarijiet u għalhekk il-Liġi Internazzjonali Umanitarja ma trid iżżomm il-korp meta jkun hemm il-politika huwa faċli li wieħed jgħid iva jmutu nista bil-fors għax huma effetti kollaterali tal-gwerra imma għandna strumenti bħall-Unjoni Ewropea biex niżguraw illi ir-rispett tal-prinċipi l-iktar elementari tal-liġi umanitarja internazzjonali tkun magħrufa imma l-Stati membri għandhom bżonn juru anki f'Istanbul ix-xahar id-dieħel jasal f'waqtu għax għandna bżonn nagħtu mbottatura u nieħdu din l-opportunità ta' deb ministru għandi mistoqsija. Tista' tgħidha għaliex il-pajjiżi li fl-2015 ipparteċipaw fi 32 sessjoni tal-Salib Aħmar u tal-qamar eh, ukoll aħdar qalu li se jkun hemm mekkaniżmu ġdid biex insaħħuh kif nistgħu nevitaw li konna sitwazzjoni wkoll f'Istanbul. Grazzi ħafna lis sur Garens għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Il-bombardament ta' l-Spartakulus fil-Afganistan xi ftit xhur ilu fisser il-mewt għal ħafna nies, inklużi t tobba tat tobba mingħajr frontieri u hawnhekk qed naraw il-gravità tal-fatti għanna konna xokjati għax ovvjament l-autoritajiet Amerikani kienu jafu sew il-koordinati GPS ta' dan l-isptar u dan mhux xi każ iżolat imma ovvjament hemm ħafna vittmi fost il-pazjenti kif ukoll fost it-tobba u fis-summit internazzjonali li se jkun hemm f'Istanbul għandna bżonn illi jkun hemm iktar rispett għal dawn id-drittijiet umanitarji li ikun hemm rispett totali tal-imparzjalità tal-operaturi umanitarji li ta' spiss jirriskjaw ħajjithom għax huma jridu jiddedikaw il-ħin tagħhom, il-ħiliet tagħhom għal riċerka ta' soluzzjonijiet fuq livell umanitarju. Risoluzzjoni tagħna għandha bħala għal tippromovi miżuri ta' prevenzjoni kif ukoll ta' diswazzjoni għal dawk li huma ħafna każijiet ta' ksur ta' dritt umanitarju internazzjonali u fosthom li ma, ma nħallux illi eh, l-armi morru fidejn dawn il-nies f'dawn iż-żoni illi ma jħarsux id-drittijiet u nixtieq insit il ħtiġa illi nibdew investigazzjonijiet indipendenti u, u dawn in-nies kriminali li morru qudiem rati tal-apposta tal-reati tal eh, kriminali Jekk nkunu nistgħu nagħmlu hekk, aħna għalmenu nkunu nistgħu nsaħħu l-awtorità tal-ġnus maquda bħala istituzzjoni responsabbli tal-ġestjoni ta' sitwazzjoni ta' kunflitt. Qabel ma nagħlaq nixtieq ninsisti fuq il-ħtieġa għall-istati membri illi fl-aħħar jonoraw il-wediet ta' finanzjament tal-għajnuna għall-iżvilupp u tal-għajnuna għad-drittijiet umanitarji. Grazzi ħafna. Issa, onorevoli, konneċna l-minuta u nofs, grazzi ħafna, President, Signuri, fil-plenarja ta' ottubru tas sena li għaddiet, il-Gwe NGL, grupp tiegħi, ħar inizjattiva li jpoġġi punt fuq l-attak tal-Armata eh, Amerikana fuq l isptar ta' Tobba mingħajr frontieri fl-Afganistan. Aħna tajna l-kondoljanzi tagħna u tkellimna fuq din is-situazzjoni godarda imma xi xġara l-Amerikani għamlu investigazzjoni interna tagħhom u l-iskandlu insu eb bħal l-ħna tal-pazjenti u t-tobba li mietu. L-organizzazzjoni tobba mingħajr frontieri tolbu illi ikun hemm biex jaraw il-fatti l-investigazzjoni imma dan il mekkaniżmu qed jiffoka biss fuq il ta' fatti ġie introdott fl-1991 permezz ta' protokolli addizzjonali l konvenzjoni ta' Ġinevra u qatt qatt ma ġie implementat u għalhekk hemm strument għal ġbir tal-fatti imma l-firmatari eh, jibżgħu japplikaw biex ma joħolqux preċedent u għalhekk dan forsi jista' jfisser li għandna bżonn nittrattaw il-fatt illi l-isptarijiet iva se jiġu meqruda. U għalek nani tamma da mux il-kas, imma jekk ma namlux investigazzjoni ta' dawn l-attakki u jekk ma nippuntawx subajna għal dawk li huma n-nies ħatis se jkun hemm distruzzjonijiet tal-sparijiet eh, pal Yemen fis-Sirja fl-Afganistan jien ma nistax inkun sodisfat bit-tweġiba tal-Kunsill li ma jagħmel ma monitoraġġ situazzjoni jieħdu l-miżuri. Jiena nixtieq soluzzjoni għax eh, is-sitwazzjoni ma tridx tirrepeti ruha. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Loħbiler għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President l-istati membri, ma nistax nċettaw l-istati membri huma kompliċi ta' dawn l-iksurijiet ta' dritt umanitarju internazzjonali għax dawn il-pajjiżi jirriċevu l-armi mill-istati membri u huma responsabbli għal dawn l-attakki mirati fuq iċ-ċittadini u bombardamenti ta' u skejjer. Bir-riżoluzzjoni futura aħna nagħmlu talba l-miżuri effettivi biex nwaffqu din il kumpliċità u tappoġġaw jekk ġobkom il-proposta biex taħtana l-ħodor biex ikun hemm embargo ġdid kontra dawk il-pajjiżi li huma responsabbli għal ksurijiet tant serji ta' drittijiet umanitarji internazzjonali. Din ir-riżoluzzjoni hija bbażi tal-talba li kellna qabel għall-embargo tal-armijiet kontra l-Arba Sawdita mħabba l-kampanja ta' bombardament fil-Yemen il-linji gwida wkoll fuq drittijiet umanitarji internazzjonali jipprovdu għal miżuri oħrajn, imma aħna pal-Unjoni Ewropea ma nagħmlux biżżejjed biex nimplementawhom. Dawn jinkludu l-appoġġ għal missjonijiet ta' ġbir ta' dejta li jista' jkunu utli għall investigazzjoni ta' krimini tal-gwerra kif ukoll għal orti kriminali internazzjonali u lek l-investigazzjonijiet fi ksur biex ikun hemm prosekuzzjoni huma kruċjali biex hekk inkunu nistgħu waslu messaġġ ċara daw kollha responsabbli u jkun hemm prevenzjoni eh, ta' til ta' nies ċivili u r-rata dejjem iżida ta' attakki fuq sparijiet u skejjer huwa eżempju tant taħraġ tal-indifferenza dejjem tikber lejn id-dritt umanitarju internazzjonali u l vitali illi l-isparijiet u l-iskejjer jkunu mħarsa bħala spazji newtrali meta jkun hemm sitwazzjoni ta' kunflett armat u s-summit f'Istanbul toffri opportunità biex nerġgħu nikkonfermaw kemm il-liġi umanitarja internazzjonali hija ċentrali u ndiskutu kif nistgħu nsaħħu r-rispett ta' din il-liġi u ntejbu sitwazzjoni tan nisa u tat tfal kif ukoll ta' gruppi vulnerabbli oħra matul il-konflitt u bżonn ikunu fil-qalba ta' dawn id-diskussjonijiet. Grazzi. Köszönöm képviselő asszony. Castaldo képviselő úr következik egy percben. Grazie, l l'onorevole Castaldo, al minuta. Grazie, president, eżis kollegi li tattakka sptariet u skejjel huwa projbit tat il-regoli tal-liġijiet umanitarji u bombardimenti fuq postijiet bħal dawn apposta huma hija hija orejat imma l komunità Internazzjonali rat fl-aħħar snin eh, attakki kbar bħal daw pal dawk fuq tobba mingħajr frontieri, sptarijiet fl-Afganistan, il-Yemen jew is-Sirja. U ta' hawnhekk insellem lil ħaddiema dal-qasam dal-pajjiżi hemm bżonn ta' azzjoni konkreta sabiex nindirizzaw dawn ir-reati ta' gwerra. Għandna bżonn l-ewwel nett nwaqfu l-influss tal-armi lejn minuħati u nitlob l-Sinjura Mogherini sabiex tibda inizjattiva u timponi embargo Ewropew kontra pajjiżi li ma responsabbli għal ksur serju tal-liġi umanitarja internazzjonali il-licenzjar ta' armi u bejħ il-pajizi pal dawn jirrappreżenta ksur tal-Pozizjoni Komuni Konsil tal-8 u nistax, Ma nistax nibqaw sikta qoddim dan kollu. Grazzi. Zaborska kif Grazzi ħafna bekk ġejna fit-tmim il-kellima res u mistoqsija sa kellima l-oħrajn nibdew bis-Sinjera Zaborska. Sina President, il-problema ta' di rizoluzzjoni titratta attakki aktar frekwenti fuq l sparijiet. Imma sfortunatament din ix-xejra qiegħda tiżdied u aħna rridu nagħmlu xi ħaġa. Il-binjiet ta' skejjel u sptarijiet għandhom ikunu post fejn wieħed jgħin il-persuni. Min jattakka sptarijiet u skejjel? Qed iwettaq reat. U l-kollegi tal-ġiwi reġaw u emendi illi eh, iġa l lunin id-dispra fejn juru kemm huma kemm l-azzjoni tagħhom huma responsabbli. Xi kultant naħseb li ħela taħin tin-negozja magħhom. Grazzi ħafna. Issa. L-Onorevoli Weidenholzer għal żewġ minuti. Grazzi, Sinjura President. Reati ta' gwerra, attakki terroristiċi minnaħa ta' turi pubbliċi jew le, huma fil-qalba tal-konflitti tal-aħħar snin f'moħħi ġuni Sirja, l-Jemen, l ira l-Afganistan li ħasbuna l-aktar huma attakki fuq sptarijiet, skejjel, kindergartens u użu ta' violenza ċinika bħal attakki fuq l-NGOs jew l-operaturi umanitarji kollha huma reati ta' gwerra daw u bħala reati ta' gwerra hemm bżonn illi u quddiem l-qorti internazzjonali din ħaġa li fuq m'hemmx dubju Imma dan ma jgħinx il-dawk illi jiġu mill-quta. Din riżoluzzjoni daqstanti importanti għaliex tfakkar illi fidejna għandna strument, strument importanti, l-orientamenti Dissa għal rispett tal-liġi internazzjonali umanitarja. Insejħu għal daqstant li responsabli kollha tal-Kunsil sabiex jgħidulna b'mod ċar li ma miżuri ġew twati sissa sabiex namlu vinkolanti dawn l-orientamenti aħna nifmu l-importanza tal-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati membri u aħna di riżoluzzjoni nisqu anka fuq ir-rol importanti tal-Konsitu Sekretarju ta' Ġus Maquda. Il-kollaborazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Ġus Maquda f'każ ta' konflitt hija kollaborazzjoni fundamentali. Aspetti ieħor importanti l tajp insemmu l-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu fuq il-Yemen ta' xtaxir t ilu għal dan u hawnhekk nemmen illi tajp nfakruħ mżon neskludu mill-provista ta' armi pajjiżi li jiksru il-liġi Umanitarji internazzjonali. Jarra vali jurek għal minuta. Grazzi. Attakki terroristiċi brutali ħata l isis fl-aħħar xhur eh, kien karatterizzat anka mill-attak fuq l-Arden, waħed mill-istituzzjonijiet ta' Mother Teresa li kien attakk immirat kontra infermiera u sorijiet li nqadlu nqatlu pazjenti wkoll. Għandna aġenda bim li għadaq zbajda fuq drittijiet tal-bnidem imma sfortunatament insejna dan l-avveniment. Kull meta l-avvenimenti pal dawn iseħħu fejn ċivili innoċenti jiġu taħt il-mira ta' dawn l-attakki hemm bżonn niddiskutuha ma' iktar dal-każiet u dal-każ kien każ immirat. Grazzi Lonorevoli Sanchez Caldente. grazie President. F'moment fejn is-Segretarju Ġenerali ta' Ġus Maquda tkellem fuq ksur tal-liġi umanitarju internazzjonali għandna riżoluzzjoni f'waqta, però hija diżappuntanti għaliex ħafna mill-gruppi politiċi għal tapposta ridu jevitaw jitkellmu fuq is-Saħra tal-Ponenti u l-Palestina fejn applikaw il-liġi internazzjonali umanitarju. U għan jiġu nifmoħ hawnhekk ċivili li jgħixu taħt okkupazzjoni li m'għandhom għajnuna ta' xejn. Għal daqstant aħna rridu naħsbu fuq il-investigazzjoni 14 fuq il-fuq Gaza illi titkellem dwar bombardamenti fuq sptarijiet u użu indiskriminat ta' forza. Nfakkarkom illi wieħed mill-fatturi prinċipali tan non applikazzjoni tal-liġi internazzjonali hija appuntu l-impunità. U nittama li tivvota favur l-emendi prezentati fi il-grupp tiegħi sabiex noħolqu rimedju. L-Onorevoli Stier għal-minuta. skont diversi rapporti fi frar 2016 bis kena 158 attak kontra sezzjoni tas saħħa fis-Sirja iktar minn 90% kienu attakki mir reġim ta' Assad u l-alleati tiegħu. Tobba, infermiera, ħaddim umanitarji, jaħdmu f'żoni ta' konflitt, jaħdmu il ġurnata kollha u ħafna drabi ikollha jagħmlu xogħlijiet mhux kwalifikati għalihom għax ħadima kwalifikati memx U sħaqhom ringrazzjament għal qed jgħinu ċivili ħaġa ammirevoli. Attakki fuq sptarijiet huma ksur gravi tal-liġi umanitarja internazzjonali, ma mhux biżejt nikkundannaw dan, hemm bżonn naġixxu u minu ħati jitressa u dim il-ġustizzja nafu tajjeb dawk li ġej minn pajjiżi illi kienu fil-mira tal-violenza ta' Milosevic u diversi ħatja ta' dawn l-attakki għatma tres u għoddim il-ġustizja. Grazzi. L-Onorevoli Post. Grazzi ħafna. Dak li qed naraw illum huwa ksur sistematiku tal-liġi tal-gwerra b'attakki fuq ċivili speċjalment fi gwerra fej għandna ħafna tfal u nisa' dawn huma reati tal-gwerra gravi u hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea wkoll tieħu azzjoni serja fuq dan dan huwa ksur tal-liġi tad drittijiet tal-ċittadini minnu responsabbli li titressa quddiem il-ġustizzja inkella daw l-attakki se jkomplu jirrepetu ruhom u kull ma se jiġri u li jiżdiedu hemm bżonn embargo fuq il-beħ ta' armi għal pajjiżi li jirrikorru għal tattiċi bħal dawn emżon bżonn ċari kontra dawk il-pajjiżi illi jiksru impenji meħuda f'dan ir-rigward. Is-sitwazzjoni allarmanti u l-Unjoni Ewropea trid tfassar pożizzjoni komuni sabiex ikun hemm żarmar tal-armi fuq livell internazzjonali. L-Onorevoli Tomacic jikkoġbok. Grazzi. ksur tal-liġi monetar internazjonali pal attakki skajer l-isperijiet għandhom jiġu kondannati minn jagħmel rjati pal dawn għandu jfessaq qoddim il-ġustizzja. Aġir bla moħħ pal dan man distax jiġi tollerat għall ebda interess jew eh, interess strateġiku xtaqt nfakkar ġara fl-isptar vokavar fil-gwerra kroata skont eh, dak li ġara fil-assedju ta' Soġovar l-isptar tlaqat sabba mid-darba kull-jum wara l-waqta ma tukar terroristi serbi fimkien ma l-armata Jugoslava ħadu pazjenti mill-isptar u torturawhom u qatluhom. Pazjenti u anka ħadima mediċi. Is-Serbja sal-lum għada ma taċ lura dokumenti tal-isptar u lanqas għaleġ ġara minn dawk li ebu mill-isptar. Diversi mex xejja u kapijiet appoġġaw appoġġaw is-Serbja u ehm, kondenaw Kroazja Grezzi. Mhux qed nitkellem fuq attak wieħed. Rajna 358 attakk fuq eh, postijiet mediċi fis sirja rajna attakki reċenti li laqtu anke mezz San Frontier f'Afganistan u l-Jemen il-database tajt illi 610 ħaddiema fis-settur tas-saħħa tilfu ħajjithom meta kienet jitkelmu għal organizzazzjonijiet internazzjonali. Hemm bżonn ntejbu sitwazzjoni, bżonn intejbu sitwazzjoni pal l-Unjoni Ewropea sabiex insaħħu il-protezzjoni internazzjonali ġidu naħdmu anke mal istati membri sabiex nevitaw kull kompliċità f'attakki bħal dawn. U rridu nikkundannaw ukoll it-terroristi u gruppi armati li jużaw tarki umani u jizguraw illi fil-ċentru tal-attakki tagħhom ikunu ċivili. Ija, l-kaz appuntu li kuna hemm finanza kontra starijiet u ma nisa li ġant tlaqtu et jiġu attakka għal darba oħra għandu kundannaw l-ISIS meta jattakkaw għajnuna monetarji jekk aħna tassew aħjar minnhom irridu niżguraw li dan ma nagħmlux xaħna. Grazzi. Bekk wasanna. Għalt minn lista ta' kelli ma naġġu issa għal daw kolla li qegħdin taħt għaja minuta nibdew Ronald Polċak. Dziękuję Wam Pani Przewodniczący za udzielenie słowa. Grazie ħafna, Signora President. Għadniħu gost bid-diskors ta' Sur Hawit, il-tkellem qabli, hemm ħafna attakki ta' dan it-tip u xtaqt illi nifokaw fuq oħrajn mhux dak ta' Kabul biss, hemm bżonn nitkellmu dwar dawk l-attakki kollha illi saħħew fl-aħħar sena fil-15 ta' frar 2016 matu l-attak mill-ajru mir Russja f'Marat u Oman kważi 50 persuna nqatlu fil 20 Ottobru 2015 madwar samin kien hemm 13 persuna mejta jiddispjaċini għal kull persuna mejta mill-attakki blajru li jiksru l-liġi umanitarju internazzjonali imma fid-dawl tal-riżoluzzjoni tal-GUE-NGL naħseb hemm bżonn nkunu kemm xejn iktar oġġettivi li ġdi riżoluzzjoni hija mfassla b'mod parzjali wisq u għandna bżonn rapport bilanċat kif kien fil-każ tal-proposta oriġinali mhux kif inhi rappreżentata mill-verżjoni emendata mill-Gwe. Grazzi l-Onorevoli Marijas, ikjoġbok. Grazzi ħafna. Fl-aħħar xus, fortunatament kellimna dwar trittijiet umanitarji bażiċi li jinkissru fi gwerer, speċjalment fil-Mediterran. Anka fid-dawl ta' dak li qed jagħmlu ġihadisti ma' minn dan f'Novembru li għadda l-Istati Uniti għalet li kienet wara l-attakki fl-Afganistan fil-Jemen l-alleanza mal-Arabja Sawdita u kolwet atroċitajiet kontra ċivili b'attakki kontra skejl sparijiet. Jider li hemm standards doppji ġi applikati hawnhekk u dan hu l-ponent u l-Unjoni Ewropea qed u dan ifisser li kredibilità qed titnaqqa l-organizzazzjoni internazzjonali li jirrikonoxxu reti ta' gwerra fil-Yemen, f'Afganistan, fil u fis-Sirja u bnadi oħra, indipendentement minn qed iwettaqhom. Dan l-ewwel pass li jrid jittieħed sabiex il-mexxejja jerfaw ir responsabbiltajiet tagħhom għaliex irridu niżguraw illi l-eluf ta' rifuġġati illi spiċċaw fuq l-adbatana jnataw il-ħarsin li xirqilhom grazzi. Grazie, Signor President. Jider li tal-lim nafti twist minn dak li seħ fil-gwerer flex Jugoslavia, dak li ġara fil-Bosnia, fil-Kroazja, xtaqt nisħa l-skejjel, sptarijiet kienu fil-mira 20 sena ilu, L-iktar avveniment traġiku kien dak fil star Hopovar, imma jidher illi ma tallimna xejn. Kif nistgħu naġġixxu b'sens ta' sorpriża meta naraw li ċivili dejjem huma l-vittmi ta' kull gwerra. Kull gwerra li konna jkun hemm attakki kontra skejjel u sptarijiet. Bla dubju, d-diskussjoni ma stax nagħmluha mingħajr ma nieħdu deċiżjoni ta' bsin, mingħajr ma nikkundannaw reati bħal dawn għalix fl axar mill axar dawn u la reati kontra il-bnedmin li jistaw siru. Grazzi. L-Onorevole Pimenta Lopez. Obrigado, Sr. President. Estamos de acordo com os princípios gerais que norteiam. Grazie, President. Naqblu ma l prinċipju ġenerali li nsibu f'dan il dibattitu Madana kollu ma nistawx ma najdux il-xi kawza Rjati pal dawn fejti seħħu. ħaġa li sejja ħanka responsabilità diretta u diretta l-Unjoni Europea NATO u l-Istati Uniti, s-sotinti għandhom fil-violenza militari fil-vant nofsani u fl-Afrika. U hija responsabli, u responsabli l-ponent fuq attakki fuq sptarijiet u skejjer anke f'dar reġuni. Meta nitkellmu kontra reati kontra l-umanità, qed nitkellmu fuq vittmi fuq tfal fuq nisa li jmutu jew il-konflitt tal-Arabi Sawdita fil-Yemen, ir-wol ta' drones tal-Istati Uniti, ipokrizija sħiħa meta l-Unjoni Ewropea għandha tati min-naħa tagħha l-eżempju madwar id-dinja. Grazzi. Bek temmejna anka l-proċedura KHDI. Induru għal Ministru Janis għall-Arbohra. Grazzi, Signor President. Jidher li l-istituzzjonijiet Ewropej eh, jaqblu l-rispett għal liġi monetarja internazzjonali u regoli u prinċipji huma għandhom jibqgħu fil-qalba tal-azzjoni esterna tal-Unjoni għal daqstant iktar kmini lejla qed illi huwa kruċjali illi nibqgħu viċin il-valuri fundamentali tagħna ma nix ninsew fuq ix titkellem il-liġi internazzjonali, nisa, irġiel, tfal, familji. Bitweġiba, għas-sur de mezmaker, xtaqt najt illi bħalek jiddispeċini il-konferenza ma dottaċ mekkanizmu ġdid. Madana kollu ma nix ninsew illi 28 stat membru jiffurmaw biss percentaġġ żgħar ta' pajjiżi li parteċipaw fil-konferenza. Fil-32 konferenza internazzjonali tal-Salib l-Aħmar u Red Crescent saret referenza kif qabel illi l-Unjoni reġgħet impenjat ruħa illi hemm bżonn ta' rispett lejn riġini Malta internazzjonali waħda mill-wedet li jagħmlu l-Stati membri u l-Unjoni kien tratta attakki fuq pazjenti jew tobba għal darba 23 stat membru jekk naqdu flimkien għandhom voċi vuċi f-saxħita. Madana kollu. Aħna percentaġġ żgħir mill-pajjiżi kollha li parteċipaw fil-konferenza. Grazzi, Signor President. Grazzi, Ministru. Bek ġejna fit-tmiem id-diskussjoni fuq dal-punt.